dokumenti. Nadi il-kelma l-rapporter għal erba' minuti. Grazzi President. Jiena grata li aħna għandna l-opportunità li nagħmlu skambju qasir dwar dan is-suġġett ta' trasparenza u nixtieq nibda il-kumment tiegħi mm, kuta għasir ħafna minn maħda mm, mill-iktar serji televizivi li joġbuni. Um, Eh, yes Prime Minister fejn Sir Humphrey Appleby jgħid lil Prim Ministru Freedom of Information aħna dejjem għanna najdu lil istampa kollox, rridu ngħidulhom kollox mod faċli għax inkella li kieku jsibuha b'mod ieħor din insomma hija l-idea tal-istituzzjonijiet illum. Kollegi, il-kol nafu li fiduċa ta' ċittadini hija waħda baxxa ħafna għal daqstan dan huwa l-moment li aħna irridu namlu l-istituzzjonijiet Ewropej iktar trasparenti u natu li ċittadini iktar fiduċja eh, din hija xaġa urġenti, irridu niżviluppaw kultura ta' trasparenza għaliex għal madwar Nofseklu il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea ġi jimmexxi minn eh, diplomatiċi u eh, persuni ta' ċivili għamlu xogħol eċċellenti ħafna, iżda dan huwa l-passat il-diplomatiċi l-lum għandhom eh, però kultura ta' segretezza mhux ta' trasparenza. Illum aħna jinsabu f'unjoni politika f'unjoni ta' ċittadini u dan ifisser trasparenza li hija ta' importanza kbira fix-xogħol li aħna qegħdin nagħmlu. Aħna qabel ma tħallna fid-dettalji fuq ir-rapport li ġi adottat mill-Kumitat Libra u ser nivutaw fuq għada, najdu kemtejn dwar il- mozzjoni alternativa rizoluzzjoni tal-PP ti sorprendini għal xidir li li mux qed issaħħa trasparenza iżda anzi qed tnaqqas it-trasparenza u hija e, sorprendenti għaliex hemm membri wkoll fil-grupp tal-PPE li ġejjin minn tradizzjoni ta' trasparenza u fil-fatt huma huma ġejjin minn dawn il-pajjiżi li bdew il-proċess ta' trasparenza fl-Unjoni Ewropea u jekk intom taqraw u naħseb li premessa ċef ir-riżoluzzjoni tal-PPE u jidher li m'għandhomx wis opinjoni għalja ħafna fuq l-intelligenza tal ċittadini għaliex tgħid hekk il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet leġislattiv jew kompless ħafna u hemm ħafna dokumenti konfidenzjali u segreti li huma ta' importanza kbira għal proċess leġislattiv. U isek qed tgħid hawnhekk toqgħodux tinkwetaw ċittadini żgħar naħsir nirranġaw din is-sitwazzjoni kollha eh, fis-sigriet. U hawnhekk nikwota lil yes Prime Minister fejn l-assistent jgħid li Sir Humphrey Appleby jgħidlu iva żgur iċ-ċittadini ta' demokrazija għandhom id-dritt li jkunu jafu mela. U Sir Humphrey jgħid le għandhom id-dritt li jkunu eh, ma jkunu jafu xejn, jkunu ignoranti ah, għaliex l-arfin iġib iktar ehm, iktar ħtija u Bekk ikunu f'sitwazzjoni aħjar, però le mhijiex xi sitwazzjoni ta' kif aħna naħdmu fl-Unjoni Ewropea. Issa dwar ir-rakkomandazzjonijiet. Eh, aħna rridu nirrevedu regolamentazzjoni 1049 eh, eh, jisur kex huwa rapporter mhuwiex qatt naċċettabbli li qed jibqa' jiġi blokkati progress mill-Kunsell Kummissjoni, trasparenza tkun ir-regola tagħna u segretezza sejja li għandha tkun l-eċċezzjoni, e, però jidher li l-affarijiet illum huma mill kontra Aħna għamilna ta' um, rekomendazzjonijiet pragmatiċi prattiċi, um, per eżempju kull istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea fostam din il-Kamra jistgħu jagħmlu uffiċjal ta' trasparenza. Illum għandna ħafna persuni ta' ċivili nistgħu naħtru dawn il-persunu biex jagħmlu din jew jiżviluppaw din il-kultura ta' trasparenza. Ukoll li ikonna eh, iktar esperjenza estensiva eh, fil ksjoniet ta' litigation naħseb li għandna bżonn ta' proċeduri iktar faċli biex nisfidawn dan il-fat li ma jiġux aċċettati li kunem aċċess għal ċertu dokumenti. Iva Sernala, President. U fl-aħħar, aħna għandna bżonn ta' proċeduri aħjar għal klassifikazzjoni ta' dokumenti u talba għal laqat in kamera. Dan huwa proċess random li jsir huwa fidejn il- Persun ta' ċivil sa' livell għolja ħafna li d-deċiedu jrid regolamentazzjoni li tagħmel kriterja classification documents u wkoll oversight body independenti li jagħmel munzirax dan il-proċess. Grazzi. Grazie a signora Entfeld. Signora Corazza Bild. Grazie Presidente. Public access to document is essential L-access pubbliku għad dokumenti essenzjali biex il-pubbliku jaddovinaw, biex inkunu nistaw norbu lej xurxin. ċittarin għandhom kull dritt li kunu jafu dwar kif jittieħdu d-deċizjonijiet fi u li aħna nkunu responsabli għal-jom. Għandhom dritt li kunu jafu kif ġi allokati il-flejes pubbliċi u kif jidhom fuq. Eh, u għazet importanti li konna eh, trasparenza u governanza miftuħa. Il-Parlament huwa fuq qudiem u d-dibattiti tagħna huma pubbliċi, imma aħna għandna bżonn nagħmlu iktar, speċjalment mal-pija tal-istituzzjoni tal Ewropea. Għalhekk jiena nittob il-Kommissjoni u l-Istati membri wkoll u l-Kunsill biex javanzaw bir-regolament biex ikunu jistgħu itejbu l-aċċess pubbliku għad dokumenti pubbliċi kollha tal-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Għandna niftħu il-bibin tagħna. Ajja ninkoraġġixxu iċ ċittadini jipparteċipaw iżjed ejja ġarruhom iħossu li huma parti mill-komunità u fid-deċiżjonijiet jiġri miħuda forma demokratika. Ejja naħmu flimkien biex ikonna uh, Ewropa żed demokratika u trasparenti. Grazzi President, grazzi ħafna. Grazzi ħafna Signora Korazza Balt. Is-Sur Kaxman issa, l-Onorevoli Kaxman. Grazie ħafna President, nishtaq nifraħ l-Sofi għax-xogħol eċċellenti tagħha jiena barra ħafna wara li jiena revedejt fissem il-Parlament U ħaġa li mhux sabiħa li għalaw li kien kompromiss fil-Parlament hija ħaġa li hija blokkata fil-Kunsill u fil-Kummissjoni wkoll. Imma jien għandi eh, speranza li li r-rapport ta' Sofi javanza iżjed, eh, naħseb li huwa iżjed avangard u naħseb li jibgħat messaġġ lill kunsill u lill-Kommissjoni li l-Parlament mhux biss mhux qed ireġġa' lura, mhux eh, qed iżid il-talba tagħha biex ikun hemm iżjed. Trasparenza hija verament għasra kbira, mux sorpriża li parti minn li PP għedin jippruvaw jimminaw dan rapport u revizjoni tijaj ġifiri, U revizjoni tijaj urra dan rapport għak li għanna bżonnu huwa trasparenza mux inqas u jiena ngħid lil dawk l-elementi u Sinjura Summer specialment, x'għalfx qed eh, eh, li tinvolvu l-ċittadini tagħkom. Eh, allura qed għandkom Jekk intkom tibżaw mid-demokrazija, abbandonaw da xogħol u sibu ieħor għax id-demokrazija huwa dwar li nkunu responsabbli u nagħlaq. Jaħna għandna bżonn inħarsu li waħda mill-problemi ewlenin li m'anteċipajniex dan huwa president li l-peace fuq l-NGOs biex ikunu jistgħu jagħmlu jitolbu kontinwament dokumenti li huma jimminaw ix-xogħol tagħhom. Jiena nirrekomenda l-rapport u taċċettawx il-riżoluzzjoni alternativa mandiċ l-interess ta' demokrazija. <clears throat> Grazie ħafna. Grazie ħafna sur Kaxman, jgħet il-President Naddif sa. Eh, Signora Svizza. Po prethodnicima da je građana na vrlo... Grazie ħafna. U veru li l-fiduċa ta' ċittadini hija baxxa ħafna. Għalhekk it-trasparenza verament għandna bżonna. Imma sa fejna fien l-istati membri hemm liġijiet dwar id-drittijiet għall-informazzjoni u skonċ dawn id-dritt dawn l-atti ta' dritt għall-informazzjoni ċittadini għandhom dritt li kollhom aċċess għal kull dokument. Nasser spera dak huwa l-każ. Kif ukoll li dan issir fil-livell tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb u nispera Mm, li il-ċittadini kollu aċċess għal liġijiet kollha u jkunu jafu eżattament kif irid intefqu eh, il-flus pubbliċi. Ek, din il-forma nkun nistgħu ninvolvi ċittadini aħjar u jipparteċipaw iżjed. U din il-forma nistidnuhom biex jivvotaw ukoll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 Grazie għafna, Sur Kelly, dan u suġġett interessanti u fil-żmien li għedna jxu għahna il-publiku rixti u jizze informazzjoni rixti u jkunem zid trasparenza, u jkunem għacċess għal dokumenti fil-gvern. U dawn jiġu motija forma eh, volontarja u pozittiva u mux li wieħed li joħroġhom eh, eh, bisforz gbir. Aħna għanna napplikaw dawn l-kriterji li nużaw fil-parlament għal istituzzjoni toħra Kien hemm referenza għall-IPP, jiena mhux involut direttament, imma wara li rajt il-kumenti jixtiequ jagħmlu differenza bej aċċess għad dokumenti u aċċess għal proċedura. Naħseb li hija ħaġa li għandha bżonn li jkun hemm negozjati iżet negozjati fuq, ma forsi jek nistaw eh, naslu l-ftejim fil-kamra dwar xini trasparenza u li ma dokumenta dokunu ċessabli jew ma jkunux ċessabli l-ċittadini. Grazie ħafna. Grazie ħafna. Il-sur Pizzola. Transparentnost rada je rezultata tijela javne uprave te javna dostupnost informacija. Grazie President, trasparenza tax xol tal autoritajt pubbliċi hija li hija kondizjoni previa biex ikun hemm komunikazzjoni aħjar ma' ċittadini u hekk tkun iżjed effikaċi. Dritt tal-informazzjoni huwa dritt li għandhom iċ-ċittadini, għandhom iċ-ċittadini kollha, speċjalment dwar aċċessibilità għad-dokumenti. Għalhekk aħna namlu l-affarijiet fil-livell Ewropew u għanna nevitaw li nġeneraw xi regoli ehm, verament eh, segreti. Aħna nibnu, għanna nibnu soċjetà fej il-ċittadini jkunu edukati li jkunu ċittadini li informati tajba. Biex hekk ngħinuhom biex jieħdu deċiżjonijiet li jkunu informati sew. Għandna bżonn sistema li tkun iżjed trasparenti u aħna għanna bżon nappoġġa soċjetà bħal da. Naddu issa għall-onorevoli Tomasic, is-Sinjura Tomasic. Grazzi ħafna indisposta nappoġġa dar rapport għax inħoss li memx lok għal kompromess fuq il-prinċipju ta' trasparenza. Il-xogħol tal-korpi pubbliċi u istituzzjonijiet pubbliċi kif jiġu finanzjati eh, huma affarijiet li għandhom jiġu offruti lill pubbliku Ewropew għax aħna responsabli li l-om. Imma ħaġa ironika li l-Parlament qed adotta, qed eh, tipprova tadotta eh, rizoluzzjoni ta' inizjattiva propja 15 eh, biss wara li l-Kamra estendit l-applikazzjoni ta' regola 147 li jfisser li għandu mużjed qabel ma jkun ċess għal-dokumenti. li ċittadin għandhom għacċess għal inqas minn nofs eh, dokumenti biċ fil-lingwa tagħhom. Għanna neskludu, għandna ntemmu neskludu l-ċittadini kroati f'dan il-kuntest u nagħmlu kull sforz biex huma jkollhom aċċess sħiħ għad dokumenti tal-Unjoni Ewropea u l-informazzjoni eh, fil-lingwa tagħhom, bil-lingwa tagħhom. Grazzi ħafna. Naddu sa' għall-onorevoli Somer. signora Sommer. Herr Präsident, Auch die EVP will Transparenz. Sur President, anka li PP ixtiq trasparenza, għandijem il-ġilidna favur trasparenza, pero trasparenza titideru kol fejn ikunem data protection. Iva, inti tkellem tafna fuq data protection, iżda fuq dak illi fil-fat semma ħafna drabi is-sur Cashman u dejjem falla u kien qal illi fil-fat ixtaq illi sir xogħol fuq dan inkella jirriżenja. Aħna dejjem qegħdin naraw illi l-aċċess għad-dokumenti huwa l-aċċess għall-proċeduri iva vera li il-proċedura ta' leġislazzjoni hija komplessa u vera li hemm ċertu kwistjonijiet illi eh, jibqa' xi kwistjoni pendenti dwarhom iżda għalhekk hemm trilogi jiena naħseb Sinjura Intfeld illi l-aċċess għad-dokumenti għandu jkun permess għall pubbliku ġenerali inti tixtieq illi Fil-fatt l-informazzjoni illi importanti għal kompetizzjoni u għal proċeduri interni kunu għal pubbliku miftuħin għal pubbliku kollu jina jkolli ngħid li dan huwa daqsxejn eżaġerat minħabba li jista' jeddet l-awtoritajiet jeddet il-leġizlazzjoni u jeddet ukoll l ġittijiet tal-privatezza tal-ħaddiema. Jiena naħseb li il-kollega Sur Cashman li żgur li kitab ma'kom dan ir-rapport naħseb illi fil-fatt din hija rivoluzzjoni li tant tiftaħ rubija li suppost tbiddel kollox. Mrs. Sommer, do you want to take a question? Signora Sommer, hemm mistoqsija mis signora Endvelt. Disposta ta' rispondi, Iva. Please. Well, first of all, let me say. Qabel kollox, jina kontenta ħafna li s Sur minn ħajiet la wara li għamil vera bieċa xogħol tajba wara għal 15 sena jina tkellimt ma l-IPP u jina appoġġajt ħafna mill-amendi eccellenti li saru mill-kollega eh, tiegħek u signora Korazza Bild imma ma tħoss il-ċittadini nifishom huma l-aħjar li jġudikaw eh, dwar it-tip ta' informazzjoni għandhom jirċivew u dak li għandhom jirċievu Għaliex tirrifjutaw dak it-tip ta' eh, trasparenza? Ma jfessirx li kollox huwa eh, eh, viżibbli ma bħalissa s-segreti huma regola għandi u koll esperienza fil-rati bej nitlob iżi trasparenza għandek li tip ta' esperienza signora Sommer. Tista' tirrispondi signora Sommer. Regen, ich bin seit 15. kollega, jena il-15 sena membru ta' dan il-Parlament parteċipajt ukoll fi trilogu fejn kien hemm ħafna parteċipazzjoni tal-lobby u fuq suġġetti li kienu diffiċli ħafna jiva ġifiri nafu fuq xi ġed nitkellem, intom eċċettajtu ċertu emendi ħata tal-IPP ħata tas-Senjura Karozza Bil tal-fejn minħabba li taqbel maħkom minħabba li l-emendi l-oħrajn tal-IPP laqas biss ikkonsidrajtuhom minħabba illi jiena kifett inti iva għandkom id-dritt illi tażlu, iżda naħseb ikolli ngħid illi hemm ċertu affarijiet li ma konsidrajtuhomx. Jiena naħseb illi forsi eh, rridu noqogħdu attenti fuq eh, dawk l-affarijiet li forsi bil-forsi intom tixtiequ tasponu. Mr. Borg. Nad il-kelma sa il-Kummissarju Borg. President, onorevoli membri nixtieq nirringrazzja lil rapporter il-Sinjura Entfeld għalli saħqet fuq il-punt tal-importanza tal-prinċipju ta' trasparenza biex ikun hemm partecipazzjoni demokratika u tiżdied il-fiduċja fl-istituzzjonijiet Ewropej. Bla dubju hija responsabilità konġunta ta' Kunsill, Parlament u Kummissjoni li jiżguraw li jkun hemm trasparenza adekwata f'dawn l-istituzzjonijiet Din responsabilta konġunta tal-istituzzjoni tapplika wkoll lej għal wieħed mill-istrumenti importanti fuq nixaqsam trasparenti ġifiri aċċess għad-dokumenti li jiġifieri regolament dwar aċċess għad-dokumenti. U iżit u iżit dokumenti qed jiġu eh, miftuħa wara talba mill-ċittadini taħt din ir-regolament. il per pereżempju titratta il fuq minn 6,000 talba fis-sena. Dana juri li iċ ċittadini jafu id-drittijiet tagħhom f'dan il-kamp u l-Kommissjoni hija l-istituzzjoni li żjed qed titratta dat-tip ta' talbiet għall-aċċess għad dokumenti. Per eżempju, il-fuq fuq minn erba minn kull ħames talbiet isiru fl-ewwel eh, fażi u dan u U ehm, dan hija importanti, il-Kommissjoni hija impenjata li jkun hemm aċċess għal dokumenti kemm jista' jkun. Eh, u meta tagħmel hekk il-Kommissjoni tieħu nota tal sentenzi tal ġustizja tal-Unjoni Ewropea li ġi żviluppiet u li rapporter għamil referenza li Il-rapporter qed tagħmel tisħaq fuq il-kwistjoni tat trialogu U meta wieħed iżomm f'moħħu r-rwol ta' trialogu fil-proċedura leġislattiva hija responsabilità linija tal-kolleġislatur biex jagħti definizzjoni ta' dwar il-livell adekwat ta' trasparenza b'din il-kamp. Il-Kommissjoni tappoġġa lan Bawlini li jkun li l-proċess leġislattiv ikun trasparenti u jkun mifhum minn ħafna nies. Imma naslu għal ekwilibrju bej trasparenza u l-effiċenza tal-proċess leġislattiv. Kif ġi suġġerit suġġerit mis-Sinjur Anvert, il-Kommissjoni ħares minn ġdid minn flimkien mal-Parlament u l-Kunsill il-format tal-rapporti annwali tal dwar aċċess għad-dokumenti biex dawn ikunu iżjed komparabbli. Biex nagħlaq dak nixtaqsam reviżjoni tal-regolament ta' aċċess ta' dokumenti, il-Kommissjoni hija verament miftuħa biex ikoll disposta biex ikollha eh, diskussjoni ma' żewġ ma' żewġ taħat dwar il-proposti tal-Kommissjoni. Grazzi ħafna, Kommissarju il-dibattitu għala il-votazzjoni s-sirada fil-profsinar. Il-Kumitat, eh, dak li jmiss fil-agenda tagħna huwa rapport. Missur Valessa dwar attivitajiet tal-Kumitat għal petizzjonijiet fl-2013. Għaddu l-kelma għal rapport l-rapporter.